Za chwilę przechodzimy do wyjaśnień, do głosowania. Ħanis naddu għall tal-vot minn ftit ieħor. Nixtieq lilha kolla li bximot jew iħor mux ħajparteċipaw fl spiegazzjonijiet li jitilqu kemm jista' jkun malaj bil-kwiet nispera li jaslu eh, id-dar kollox b'saħħithom u li jiklu tajjeb u jieħdu gost blikla. Jajt il-President only 16 requests. What? we are not in a hurry. Put it already there. Thank you. Sorry. E, przechodzimy do wyjaśnień do głosu. Mela, issa se morru għall-spiegazzjonijiet tal-vot. L-ewwel net għandna l-ewwel rapport li se jiġi diskuss u l-lista ta' partijiet illi għandhom viża eh, tal-kriterji fejn eh, ġiet sospiża. Mela, ir-rapporter huwa Agustin Diaz Demera Garcia Consuegra u ehm, il-kelma jista' lis sinjura Makovej nirringrazzjak ħafna, President. Dan il mekanizmu għall esenzjoni tal-kriterji għal eh, viżi għal ċittadini ta' pajjiżi terzi illi kellhom